proċedura ta' catch the eye u lanqas blue card biex tkunu tafu, mux għal dan id-debattitu. Mela, komplu għaddejjien malajr malajr u morru mal-lowel għal diskors tal-Prim Ministru tal-Latvija, is-Sinjura Lajmdota Strawjuma. Onorevoli President tal-Parlament Ewropew, President tal-Kommissjoni, membri tal-Parlament Ewropew, Onorevoli Kommissarji. L-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja lill President Schulz tal-kooperazzjoni tas-sow tajba ta' bejnietna. Huwa unur li jiena qiegħda hawnhekk mill-ġdid dan il-Parlament Ewropew wara s xhur ta' xogħol intensiv biex hekk inkunu nistgħu nitkellmu fuq il-kisbiet tal-Presidenza Latvjana. Dan il-perjodu kien mimli sfidi, kien perjodu dinamiku, e żmien ta' responsabilità kbira u esperjenza enormi għall-Latvja kien tlet prioritajiet Ewropa kompetittiva, digitali u waħda impenjata. Il-ħajja pero u koll eh, ovvjament ġatinna nbidlu xiftit l-affarijiet tagħna, per eżempju il-kriżi terroristiċi, il-kriżi umanitarja, daw kollha talbu l-azzjoni immedjata tal-Unjoni Ewropea u issa qed naħsbu fuq il-Greċja. Anki jekk il-Latvja kellha tħalli l-Kunsill taħt ċirkostanzi ta' xokkijiet u inċertezzina gburija ta' pajizi illi b'suċċess setat eh, tkompli u eh, tem il-presidenza tagħha. Wara sħubija tagħna u aħna stajna nilħu dawn il-prioritajiet strateġiċi u nixtieq ngħid mod partikolari illi element kien dejjem preżenti f'presidenza tagħna ġifieri l-impenn ta' soċjetà ċivili u dialogu soċjali Onorevoli membri tal-Parlament, matul il-periodu ta' tlestija l-Presidenza kif ukoll matul il-Presidenza stess, aħna kena dialogu intensiv mal-Parlament Ewropew. U dan kien investiment kbir għas suċċess tal-Presidenza Latvjana u jiena ċerta illi bl-istruzzjonijiet illi ħadmu it fit Ek biss aħna fl-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu niksbu r-riżultati meħtieġa u nsaħħu il-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. Fisem il-Presidenza Latvjana nixtieq nirringrazza lill parlament Ewropew tal-kooperazzjoni eccellenti matul il-Presidenza tagħna. Din il-kollaborazzjoni tajba pożittiva eh, permezz tagħha aħna stajna nimxu qudiem dawk il dawk il-kwistjonijiet kollha prattiċi, strateġiċi, l-ħajja ta' kuljum tal-presidenza tagħna u stajna nilqgħu l sfidi wkoll li kellna. Onorevoli membri tal-Parlament mal-Kummissjoni mal-Parlament Ewropew aħna ħdimna fuq files leġislattivi u stajna immexxu qudiem u navvanzaw f'ċerti oqsma u binna fuq kwistjonijiet importanti u wasalna riżultati tanġibli. Issa jekk imorru lura dak li ksibna nixtieq ngħid illi l-iktar kisbiet importanti kienu dawk illi jipprovdu um, situazzjoni tajba għall unjoni Ewropea l-ewwel net il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku l-EFSI. F'perjodu qasir ħafna aħna stajna naslu għal ftejim fuq dan il-fond strateġiku anki fis-sajf e, sibda jopra dan il-fond u se attira investimenti għall-ekonomija Ewropea. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw lill-Parlament u l-Kummissjoni għax xogħol intensiv fuq dan il-punt tant importanti għall-Ewropa. Issa, mbagħad hemm laqda enerġetika. Aħna issa um, diġà għandna il-bażi għal din laqda, għal din l-Unjoni, għabbażi tal-indipendenza tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għall politiki komuni tal-enerġija. Fil-ħidma tagħna fokajna fuq il-ħtieġa illi ikonna prezzijiet abordabbli tal-enerġija l konsumaturi biex ikun hemm iktar għażla fis-suq enerġetiku kif ukoll l-iktar informazzjoni ċara disponibbli fuq dawk li jipprovdu s-servizz tal-enerġija. Il-Presidenza Latvjana iddeċidiet fuq eh, ħadet deċiżjonijiet fuq din l-aqda enerġetika biex ikun hemm trasferiment għall ekonomija li ma tantx tuża l-karbonju biex jekk ikonna dependenza enerġetika u l-Presidenza Latvjana waslet għal ftehim fuq l-impenji għal klima u t-tibdil fil-klima wara 2020 u hekk dan huwa l-investiment tagħna lejn il-Konferenza ta' Pariġi. Issa niġi għat-tielet punt l-Ewropa Digitali naqblu illi hemm bżonn naġġornaw ruħna ma' teknoloġiji digitali biex hekk is-soċjetà tagħna tkun tista' tilqa għal sfidi tal-epoka diġitali u għalhekk aħna qbilna fuq miżuri li jistgħu jippromovu l-użu ta' soluzzjoni diġitali fil-kummerċ u hawnhekk nitkellmu fuq eh, aċċess, sigurtà, promozzjoni ta' ħiliet diġitali. Il-Presidenza Latvjana u koll iffokat fuq l-użu tal-potenzjal sħiħ provdut mill-ekonomija digitali Ewropea. Is-suq digitali u l-iżvilupp tiegħu se jkunu kruċali għal kompetitività tkabbir u impjiegi l-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Latvjana għamlet dak li setat biex tavvanza fuq atti legali delikati għal ħolqien ta' suq waħdini digitali jina kuntenta il l-Konsil seta' japprova l-approċ ġenerali fuq il-regolament tal-protezzjoni tad-data u da eh, permetta li nibdow negozjati mal-Parlament Ewropew fl-24 ta' Ġunju. Il-protezzjoni tad-data hija prekondizzjoni essenzjali għall iżvilupp tas suq waħdini digitali kif ukoll għall protezzjoni tad-drittijiet fondamentali ta' ċittadini. Fl-aħħar ġranet tal-Presidenza ksibna ftehim fuq il-proposta tal-Single Telecom u dan jippermetti illi nikkanċellaw il-miżati tal-roaming u jkun hemm aċċess miftuħ tal-internet. Dan din hija kisba kruċjali għall-Presidenza illi se tipprovdi benefiċċji għaċ ċittadini kollha għax dan il-ftehim jippermetti illi jkun hemm tnaqqis sostanzjali fil-misati tar-roaming li jibdew mit-30 ta' April tas-sena d-dieħla. Wasadna l-ftejma koma Parlament Ewropew fil principi ġenerali fuq il-net fuq id-direttiva ta' sigurtà ta' netwerk tal-informazzjoni. Jina tama illi wara l-parti teknika eh, tkun zgurata ikonna qafas li jippermettilna li konna protezzjoni mtejba fuq il-attakki ta' ċiberkriminalità. Issa, migrazzjoni daw l-aħħar xhur il-migrazzjoni eh, saret saret wieħed mis-suġġetti l-iktar ta' twalità fl-Unjoni Ewropea. L-implementazzjoni tal-linji gwida approvati tal-Konsil, il-Konsil wasal għal progress biex iġġielet kontra t-telf tal-ħajiet fil-Mediterran, ġlida kontra dawn il-networks ta' kontrabandu jkun hemm kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' oriġni u ta' transitu biex nkunu inkunu nistgħu li l istati membri dawk li għandhom l-iktar pressjoni mill-flussi migratorji. Il-kwistjoni ta' migrazzjoni hija komplessa ħafna u soluzzjoni sostenibli fuq medda twila ta' żmien tiġi b'approċċ bilanċat u ġenerali li permetti implementazzjoni sistematika u gradwali. Huwa importanti li niżguraw illi is-soluzzjoni li nsibu tkollha appoġġ tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn insibu bilanċ għandna bżonn ta' solidarjetà, responsabilità, it-tnejn parti integrali eh, tal-politika ta' migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn nipprovdu protezzjoni għal dawk illi jaħtiġuha Però dawn il-misuri ta' protezzjoni mhux se jkunu biżejjed waħedhom. Għandhom bżonn jaqbdu jitfit ma' sistema effettiva tar ritorn ta' migranti illegali. Nċi għal ħames punti sa' sigurtà l sfidi f'dan il-qasam. talbu riveżjoni tal-politiki esternu interni tagħna matul il-Presidenza Latvjana il-Kunsill kiseb ħafna biex issaħħaħ is-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea f'Ġunju. Il-Ministri tal-Affarijiet Interni approvaw politika ġdida tas-sigurtà interna u din fissat prioritajiet tal ħames ta' ġejjin, ġifil ġida kontra terrorizmu radikalizzazzjoni, li ġdida kontra kriminalità organizzata, kif ukoll attakki ċibernetiċi, kif ukoll eh, tidentifika l-sfidi ġodda u dawn jinkludu eh, teddidiet ibridi u dawn l-aħħar ġimgħat aħna eh, kena bil-fors niftakru fuq dawn it-teddit terroristiċi tal-Unjoni Ewropea u nixtieq infakkarkom illi aħna żammejna il-beda tagħna fil-Kunsill illi eh, naqblu fuq il-pakkett tal-protezzjoni tad-dejta nittamaw illi sal-aħħar ta' din is-sena jkun possibbli illi naqblu fuq il-Passenger Data Registra tal-Unjoni Ewropea. Jiena nirrikonoxxi l-involviment tal-rappreżentanta Oli biex taħdem lejn reviżjoni tal-politika ta' sigurtà niġa sitt punt sa sħubija tal-vant. Għanna kontenti illi summit ta' Riga identifika sew l-istabilità mal-pajjiżi tal-vant imma fl-istess waqt rajna illi krem approċ differenzjat l-iżvilupp tiegħu fil- perjodi futuri ta' subija mal-vant u dmir importanti se jkun illi nsaħħu eh, dan il-subija mal-vant u mal-Parlament il-President Latvjana se taqbel fuq appoġġ eh, lejn l-Ukrajina u aħna kontenti ta' dan l-Unjoni Ewropea se ta' eh, tibqa' kumpatta maquda qudiem ir-Russja u rajna kemm huwa importanti illi jkun hemm rispett tal-kondizzjoni ta' Minsk u nixtieq nota li fil-presidenza tagħna rwol eh, importanti tajniħu ukoll għal asja għax eh, huwa reġun importanti ħafna. Issa niġi għas seba punt it-TTIP għal tkabbir ekonomiku huwa importanti ħafna il nattiraw l-investiment u natu mbotatura l kummerċ esternu għalhekk naħseb li huwa importanti ħafna li aħna f'waqtu nikonkludu dawn in-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq dan il-ftehim li kun benefiċċju għal kulħadd, ġifieri it-TTIP u ovvjament intkom se tiddiskutu fuq dan is-suġġett derwaqt nittamaw tassew illi l-Parlament Ewropew se jappoġġana dan il-proċess ta' konklużjoni ta' TTIP għax din is-sħubija transatlantiku mhux biss ifisser tkabbir ekonomiku imma eh, rwol ġeopolitiku importanti. Membri tal-Parlament, mal-Parlament Ewropew aħna ħdimna eh, mod intensiv fuq eh, suġġetti oħra importanti għal kompetitività tkabbir l-impjiegi fl-Ewropa u aħna aħna grati ħafna illi lejn il-promozzjoni tal-impjegi stajna nifakafu fuq dawk il-kwistjonijiet illi b'xi mod jew ieħor forsi ma tantx eh, fokajna fakajna fuqhom matul iż-żminijiet tal-kriżi Per eżempju, tiġa li kunem miktar dħul, il-kwalità, sostenibilità tal-impjiegi, opportunitajiet ta' karriera, ħna promovejna u koll skema għal xol fost iż-żazax u wasanna l-ftejim għal finanzjament accelerat maġġel għall-użu ta' dawn iskemi. Nitkellmu fuq biljun euro illi eh, din iċ-ċifra hija disponibbli biex hekk 650 elf żagħżugħ eh, kull eh, sena jibbenefikaw kol nitkellem fuq il-pakket tal-ferroviji Ewropej kompatibilità is-sikurezza li jkunu benefiċċja ċittadini kif ukoll għall-industrija. L-innovazzjoni wkoll se tippromuovi u se tħares tkun imħarsa imħabba r-riforma, ir-regolamenti il-ġodda l il ġodda u koll tal-pakket tal-livjaġġar se jagħtu iktar ħarsin l-konsumaturi. Binna u koll fuq varji atti delegati per eżempju protezzjoni, eh, kura u fil-25 ta' ġunju il-Komissjoni Konsillu Parlament taw bidu għan negozjati għal ftijim ġdid interinstituzzjonali biex ikun hemm opportunità unika għall istituzzjonijiet Ewropej biex jipperfezzjonaw il-proċess ta' ħita deċiżjoni iċ-ċittadini Ewropej jistennew illi aħna noperaw mod effettiv. Walek huwa dover tagħna illi niżguraw illi aħna nirrispettaw dawn l-istennijiet onorevoli membri tal-Parlament. Il-Presidenza Latvjana ħadmet mod eh, effettiv eh, bl-iskopijiet li kienet ifissat biex ikonna Ewropa sigura effettiva aħna ħdimna miegħek Martin kif ukoll mal-membri tal-Parlament u ħdimna wkoll qrib ħafna mal-Kummissjoni ma' Jean-Claude u jiena nittama tassew illi l-approċċ pragmatiku tagħna en biex ikonna bażi soda għal soluzzjonijiet għal presidenzi futuri. U eh, dan is-sentiment li li aħna dan mirna nixtieq li trasmetti Eh, xoqqat sbieħ li presidenza tal-Lussemburgu aħna għandna dinja dinamika, konnessa u ovvjament dejjem se toffrinna opportunitajiet però sfidi ġodda. U għalhekk għandna bżonn naħdmu b'mod determinat. U jekk naħdmu flimkien aħna bħala tliet istituzzjonijiet inkunu nistgħu tassew ikonna Europa eh, ta' suċċess. Grazzi ħafna tensjoni tagħkom u grazzi ħafna tal-kooperazzjoni ta' bejnietna. Grazzi.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 nirringrazzja ix-xogħol tal-Presidenza Latvjana. Kif attint, Sinjura Prim Ministru, l-ewwel Presidenza din kienet tal-Latvja. Għal l ewwel Presidenza tal il-pajjiż esperjenza u eh, esperjenza kbira ħafna u performance minn naħa tagħkom sabiħ ammens. Fisem l-Ewropa nirringrazzjak. dak illi ma jħobbux l-Europa ovvjament ma jistawx eh, jaqblu miħaj. Jina naħseb li inti għamilt ħidma eżemplari, emblematika u nishtiq tassew nirringrazzjak. Nishtiq mod partikolari nirringrazzjak tal-li stajt eh, tiħu ah, bħala u ċerti proposti ftit qabel il-presidenza jew matul il-presidenza tiegħek, speċjalment fuq il-pjan tal-investiment tas-sow xogħol sabiħ ħafna bejn il-presidenza, il-Kunsill, il-Parlament Ewropew għax xtaq fċerti ftit eh, xhur biss eh, stajt implementa dan il-proġett ambizzjuż u għalhekk nirringrazzja wkoll lill-Parlament illi um, ehm, tassow għamel dak li seta' jagħmel meta taġi mitlub minnu. Il-Komissjoni qatt ma l lura illi tippreżenta ċerti miżuri kif semmejt int per esempio l-Unjoni tal-Enerġija, eh, tal-Kapitali, l-Aqda Digitali, da kollu kien possibli għax il-Kummissjoni kella presidenza li kienet ukoll ambizzjuża. Nixtieq nirringrazzjak Eh, għal talent tiegħek ta' negozjatur huwa veru mitħu fis seħħ tal-Tratat tal-Lisbona ir-rwol tal-Prim Ministru tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin bidel għandna presidenza permanenti fil-Kunsill, il-Prim Ministru m'għandux eh, ġifieri jkun il-Presidentu, Umbat għanna rappresentanta Olja illi i umbat tiħu l-presidenza tal-Konsil tal affarid Barralin umbat għanna il-president eh, tal-Eurogroup, ġifiri l prim Ministru eh, u kol mandomx taqsek eh, forsi nomini. Imma jiena kontent ħafna li jiena bħala jina kont mux biss il-Prim Ministru tal-Lussemburgu, ma kont il-President tal-Ecofin, tal-Eurogroup, tal tal ecofin tal eurogroup U għalhekk jiena naf ir-restrizzjonijiet il-limiti l-sfidi ta' presidenza. Iġifiri però int tassow ħriġt brillantement u grazzi ħafna tat talent tiegħek eh, u prosit tax xogħol eleganti sabiħ ħafna tiegħek. Aħna eh, il-ministri u il-Prim-Ministri eh, aħna maħna ma xejn mingħajr il-kollaborazzjoni. Je voudrais rendre hommage ici. Jina, Iva, nixtieq nifraħ l-ċivil eh, ukoll li tant jgħinuna fix-xogħol tagħna. Aħna se jkollna lejla eh, Kunsill Ewropew ieħor fuq dak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 Jina meċċej dwar il-referendum Grek nar il-ħat fil-axija u laqqas il-bira. U jina naħseb li għandu jkolli permess li ma nitkellimx. Anzi, forsi jagħmel il-ġit li forsi n-nies jaħsbu qabel ma jitkellmu jiena ma sparixxejx. Jiena ġejt u quddiem il-Parlament Ewropew biex nitkellem dwar il-referendum Grek għaliex din hija id-dar tad demokrazija. Kienem intervisti eh, Anzi, l-intervisti ta' malajr fil-stampa mumiex sostituta għal dibattitu fil-Parlament Ewropew, għalix jew inti tirrispetta il-Parlament Ewropew jew ma tirrispettax u jiena nirrispettax għalix jiena responsabli d-dim il-Parlament Ewropew. U għalek jiena niġi għaw biex nitkellem. U rrid ngħid xi ħaġa oħra ma xtaqx nibda biha ma ħanajda ħansemmiha xorta waħda. Kummissjoni Ewropea ġiet ikkritikata f'numru ta' stati membri eh, dwar il-Greċja, speċjalment f'ċertu pajjiżi li jitkellmu l-lingwa li qed nitkellem jiena issa. Il-fattu li il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun kapaċi titkellem u tajt dak li taħseb, jew inkella l-Parlament irrit li il-Kummissjoni tkun istituzzjoni ta' teknokrati. Jena minix teknokratu jena nerfa ir-responsabilta politika. u hija ħaġa straordinarja li il-President tal-Kummissjoni Ewropea huwa l-unika wieħed li mhuwiex intitolat li jitkellem dwar il-Greċja jew inkella l-ġejjieni tal-Ewro. Hija xi ħaġa inaċċettabbli di. u l-istess imur għal Parlament Ewropew u l-President tal-Parlament Ewropew. Il-President tal-Parlament Ewropew mod regolari jipparteċipa fl-qat tal-Kunsill Ewropew u jikkomunika lil kunsill Ewropew l-opinjonijiet u s-sensitivitajiet tal-Parlament Ewropew. U dan b'mod sodisfaċenti anka jekk forsi mhix xi ħaġa li toġob lil kulħadd. L-idea li il-President tal-Parlament Ewropew li mur u dim il-Kunsill u biex jitkellem u mbagħad jitla u ma jgħid xejn Din mhix xi ħaġa li ħasseħ hija huwa dritt u id-dmir tal-President tal-Parlament Ewropew li jitkellem u jiena nixtieq nirringrazzjah tal-li għamel dan. Fisem il-Parlament Ewropew. Għanna nilqaw il-fat li il-President tal-Parlament Ewropew isemmi leħnu. Anka jekk xi punti minn dak li jgħid huma naqra sensittivi u anka jekk forsi ma jkollux mandat formali. Il-Parlament Ewropew għandu snin. Issa rridu nrispettaw il-vot tal-Greċa u aħna hekk ħanamlu. Iċ-ċittadini tal-Greċja semmew leħinom. U jiena issa nixtieq nifhem u ma xqalu. Il-poplu Grik ġi mistoqsi xi ħaġa li ma teżistix. Forsi tixtiequ tispjegaw li eżattament il-mistoqsija x'kienet. Imma naħseb li jekk nagħmlu hekk ikun ċirku kbir wis. Sur moment, sur Junker, sur moment, sekonda waħda. Dal-waqt nkunu nistgħu nkomplu. Signori, Sir Coburn, inna ma naraw dawn l-axar ġimat, kullħat għandu dritt li eh, jgħat il-kommenti tijaw, ma mux li jitkellem mux meta jkun il-turn eh, tijaw. intensiv darüber unterhalten was es heißt dass wir das votum der griechen respektieren. und deshalb ist die frage doch wichtig. Nħu għos meta waqfuni ċertu nis, imma mux meta jinterrumpuni l-ħin kollu hemm bżonn li nifhmu eżattament x'iridu x'ridu il-ċittadini tal-Greċja, il-poplu ivvota le. Fuq tekst li issa madux ehm, prezenti, madux offrut. Jina l-ħamis negozjajt mal-Prim Ministru Grek, mal-Gvern Grek, u huma jafu mod tajjeb li il-mistoqsija li tresqet lil poplu Grek ma tirrappreżentax is-sitwazzjoni li kienet eżistenti nhar il-ħadd. Jiena għalhekk se nitlob lill prim Ministru Grieg li jispjegali il-vot tal-Greċja. Għaliex il-mistoqsija ta' referendum kienet irrelevanti palma jaf, daw, palma jafu daw kolla li huma involuti fil-proċess tan negozjar Dan ma jfissirx li jissa aħna għanna nargumentaw dwar id-dettalji. Irridu warbu li gow tana jekk kemm jekk huwa jekku kemm jekk huwa kbir. Issa rridu nifacċaw is-sitwazzjoni. Jiena għadni nemmen u ħankompli nemmen li għanna nevitaw Grexit, jiena kontra Grexit. id tal-Greċja. Emmin fl-Unjoni Ewropea li b'mod miftuħ jew anka mhux qegħdin jagħmlu kampanja għal ħruġ tal-Greċja miż-żona euro. Jina għandi ċertu esperjenza tal-ħajja u din l-esperjenza tajdli li tweġibiet simplistiċi u maħżina. Jina kontra soluzzjonijiet simplistiċi. Fil-fatt fl-Europa ma jeżistux tweġibiet simplistiċi. L-Europa hija dejjem dwar il-kompromess u l-kompromess jieħu ċertu ħin u dan huwa xogħol tal-Kummissjoni Ewropea u huwa xogħol li jiena ħankompli u l-Kummissjoni ħad kompli tagħmel il-poplu Grek huwa ġens kbir. U l-inkeċċu l-Greċja mill-Unjoni Monetarja u anka l-Unjoni Ewropea mhijiex xi ħaġa nixtaq u nixtiquha u lanqas għandna nixtiquha. U Minħabba dan, il-Kummissjoni Ewropea ħatkompli taħdem sabiex jerġgħu jinfetħu n-negozjati mal-Greċja. X'tib ta' Unjoni Ewropea tkun jekk ma nieqfu milli nitkellmu ma' xulxin? X'jiġri jekk il-ġnus tal-Unjoni Ewropea ma jibqgħux jitkellmu bejniethom dan imur kontra il-valuri tal-Unjoni Ewropea. U issa wasal iż-żmien għal dawk li għandhom naqra melħ f'moħħom li għandhom ċertu ammont ta' emozzjoni sabiex jinnegozjaw. Id-delegazzjoni Griega ħarġet minn negozjati u dan kien zbal. Ma tistax toħroġ il-barra minn negozjati meta dawn ikunu għadhom mhux lesti. Issa hemm bżonn li noqogħdu bil-qeda madwar il-mejda għal darb'oħra u irridu nsibu soluzzjoni. U din mhix soluzzjoni li ħansibuha millu mal-għada. Jekk li kikun b b'soluzzjoni il rum il-lum tkun soluzzjoni simplistika iżejjed. Dak li ħanamlu il-lum huwa li nitkellmu bejnietna nifmu lil xurxin, nuru ċertu tolleranza lej xurxin u nerġaw inwaslu ċertu ordni għal din is-sitwazzjoni. Naħseb li issa wasal iż-żmien li nieqfu E, b'dawn il- e, il-klim minn ma naħsbu minn qabel, mhuwiex aċċettabbli l-Kummissjoni Ewropea li tiġi konsidrata bħala terroristi mill-Gvern Grek. Din mhijiex l-Ewropa li aħna rridu. Il-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Kummissjoni ippruvajna għamilna minn kollox nixtieq li ħaddieħor ipprova daqsna u il-lejla, aħna ħan nitħattu, ħan nid-negozjaw. ħan naqsu il-volum mod retoriku u bil-rispett kollu għal vot tal-poplu Grek aħna nixtiequ nifmu eżattament x'qalu il-poplu, x'qal il-poplu Grek. Jiena li li għaluli li mhuwiex le għall-Ewropa, mhuwiex le għall-euro, ċertament miex le għad-dokument, għalix il-dokument madux parti minn negozjati, iġifiri huwa ċar li issa eh, kollox jiddependi mill-gvern Grek u l-gvern Grek irid jispjega l-lum fi Brussell kif jarana kif jara li ħanuħorġu minn din is-sitwazzjoni. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea aħna lesti li nagħmlu dak kollu meħtieġ eh, fi żmien raġonevoli sabiex inkunu nistgħu nilħu Il-Grigi u l-Ewropej jistgħu jiserħu fuq il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Lanka. Kommissionspräsident, das Wort hat jetzt äh, für Grazzi ħafna il-President tal-Kommissjoni issa fissem il-PPE is-Sur Weber. Sur President. Signura Strajuma, il-President tal-Kommissjoni, Nishtiq nirringrazzjakom ħafna l-Presidenza, l-ħidma li għamlu, l pakketta ta' investiment, il-ftejm fuq il-roaming u ħafna ftejmit oħra li nixilkom tiksbu fil-Presidenza ta'kom. Nishtiq najdilkom proset minn qalbi għal dan kollu. Grazzi lill-Prim Ministru, Sinjura Strajuma, għal mod uman ħafna kif it-trattat l-affarijiet fl-ewwel tlet linji għawek fl-ewwel tlet fil-liri nisa bissa u ġifiri presidenza moderna ħafna. U hemm 50% tal-buro għal ppe Ġbinin u ma nisa. E nistaw nibnu pont għawek għal il-Latvja għanda passat diffiċli ħafna fil-passat kell sinilu kienem 14% ta' tnaqqis ta' GDP imma huma kellhom kuraġġ kbir huma għamlu tuħ kbir fil-budget tal-istat kellhom il-miżuri tal-austerità għamlu kontribuzzjonijiet kbar sabiex jeqelbu l-affarijiet u issa għandhom tkabir ta' 2%. Issa seħela li trid miżuri ta' austerità li tridu. Jekk l-Ewropa mhijiex lesta li tagħmel riforma interna, jekk aħna ma rridux Eh, nisikaw naqra il-budget tagħna, il-kontinent tagħna mhux ħajkollu ġejjieni. U il-Latvja hija eżempju tajjeb ħafna ta' kif għandna nagħmlu l-affarijiet. It-tininet, id-dibattitu fuq id-demokrazija, aħna x'tallimna minna rħat. 61% tal-Grigi irrifjutaw il tu addizzjonali. Sorpriża, disor sorpriza. li kieku jkollna votazzjoni fil-Finlandja, per eżempju jekk in-nies jgħidu aħna maħniex lesti nużaw il-flus ta' min ħallas it-taxxa tagħna biex insalvaw il-Greċja u pajjiżi oħra, din hija demokrazija ħażina għaliex huma eh, irrabjati u ma jixtiqux ipoġġu il-flus tagħhom fuq il-mejda, iva aħna smajna li hawn perspettiva nazzjonali vera, ma dan ma jgħinx l-Ewropa, ma jgħinniex nimxu il-qudiem fil-proġett tagħna fl-Ewropa. fil fil proġett tagħna fl ewropa l-idea hija li ma nkunux ta' konfrontazzjoni li immorru fil-negozjati eh, u n-negozjaw. Iġbir nar il-ħat ma kienieċ ġurnata tajba l-Europa, għamlet sara l-Europa u l-applawzi li kena u għek ċabċib. Wera? li fuq il naħat estremi tal-Kamra kienu maqudin sempliciment għax der li kienem vot kontra l-Europa. Ma damma fil-fat ma kienx il-kas. Issa aħna kellna negozjati twal bejn is-Sur Juncker u ir-rappreżentanti tal greċja Fil-fatt, kien ftejn ġust, kien bil ġust, ma kienx hemm aktar tuħ fil-pensjonijiet, per eżempju, pakket ta' vestiment ta' 35 miljun li jitpoġġa għal ġejjini tal-Greċja u għal tkabbir tal-ġejjini. Il-ftejm kien wieħed ġust kellu raġun is-Sur Juncker ġvirina ma nistax nifhem kif xinna nagħmlu suġġerimenti oħra li huma aħjar minn dan il-ftehim. Is-Sur Tsipras qed jilgħab logħba perikoluża immens. Il-Greċja kienet f'sitwazzjoni diffiċli ħafna perikoluża, rat tnaqis fl-ekonomija tagħha li għamlet pressjoni kbira fuq il-pajjiż, imma fl-aħħar ħames xhur sfortunatament id-distak kiber Aħna issa rajna il-banek maluqin palissa l-Greċa għada f'sitwazzjoni diffiċli ħafna u Siriza Sur Tsipras huma parzialment responsabbli għal dan. Għale kollegi, meta nħarsu lejn il-Greċja, dan huwa pajis li verament huwa maqsum minn nofs. u dan huwa minħabba Sur Tsipras u il-politika tal-partit tiegħu. L-affarijiet ma jidrux li sejrin tajjeb. Ovvjament l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq valuri u regoli żewġ affarijiet huma importanti, is-solidarjetà hija importanti, id-demokrazija hija importanti, dawn huma l-prinċipji tagħna. Iżda minnaħa l-oħra aħna għandna wkoll regoli ċertu ftejmiet li wieħed irrid iwettaqhom. U din ukoll hija parti mill-Ewropa U jena nittama li fis snin li ġejjin nkunu nistaw morru l-ura għal dawn il-prinċipi, ġifri l-regoli rridu diġi applikati, grazzi. Grazzi ħafna issa fisem l-SND Sur Pitella. Sur President, grazzi. lil presidenza tal-Latvija hemm bżonn li nirrikonoxxu li aġiet eh, brida tajba b'mod kompetenti u eh, b'mod tajjeb ħafna. Irnexilhom jiksbu riżultati tajbin ħafna, b'mod partikolari naħseb dwar eh, l-approvazzjoni tal-pjan ta' investiment kif ukoll miżuri li għandu xaqsma roaming. Imma f'dawn is-sijat ma nistgħux negaw it-ħassib li jem fost ħafna ċittadini. Wis summits Ewropew kellhom riżultati biss parzjali. Fuq l-immigrazzjoni l-Kummissjoni preżentat programm ambizzjuż iżda kien il-Kunsil li prova eh, inqaslu l-valur tiegħu. L-Istati membri aħna il-koll irridu nerfaw ir-responsabiltajiet tagħna. U għat pal f'dan il-kas nistaw najdu li l-Europa qed tiffaċċa eh, moment deċiżiv. Anka jien ma nemminx li hemm alternattiva għal ftehim bejn il-Greċja u l-kredituri. Aqas biss irrit nikkunsidra li positi li ma naslux għal ftehim, għaliex jekk ma naslux għal ftehim, ħajfisser li ħaniftu il-bibin għal xenarju dizastrus li jista' jeddet mhux biss l-istabilità finanzjarja taż-żona euro iżda eh, anka il-ġejjini tal-Ewropa li jiena naqbel 100% il-mal-pożizzjoni tal-President Juncker jiena nixtieq nirringrazzjah għall-impenn kostruttiv tiegħu u jiena ngħid li hemm bżonn li nużaw kull sekonda sal-aħħar sekonda sabiex inkunu nistgħu naslu għal ftehim mal-kredituri. Ir-riżultat tal-vot tal-Greċa għalija għalina eh, għas-Soċjalisti Demokratiċi huwa ċar il-Grigi ma jridux joħorġu mill-euro, jridu jinnegozjaw ftejm li jippermetti lilhom jibnu perspettiva ta' ħajja dinjetuża. Il-gvernijiet, il-gvernijiet kollha ta' zona euro hemm bżonn li jisimgħu dan il-messaġġ u jagħmlu sforz sabiex jelbu ir-riġidità għaliex dak li hemm fiskapitu hawnhekk huwa qoli wisq lill ministru tal-Finanzi li l-biraħ qal li il-Grexit hija l-unika possibilità jiena ngħid ejja noqogħdu attenti Aħna ħanaħdmu kontra min jixtieq e, ikisser l-affarijiet, dawk li jixtieq u jilabu bil-ġejjini tal-Ewropa. Lil cipras u gvern tiegħu ngħid li huwa importanti li llum fis-summit min-naħa tagħhom jirresqulna proposti li jagħmlu sens. Dan huwa mument ta' opportunità għal kulħadd u mhumiex aċċettabbli l-akkużi li ex-Ministru Grek għamel lejn il-kredituri u għal huma terroristi huwa verament sinifikanti li il-partiti kollha tal-Greċja iffirmaw dokument wieħed sabiex jappoġġaw ir-raġuni tal-ftehim. Abbażi ta' approċċ kostruttiv ġdid għalhekk is-summit tal-lejla jista' jiftaħ it-triq sabiex ikonna pont li jippermetti l-ċittadini tal greċja li jieħdu nifs u joħloq sitwazzjoni sabiex ikonna eh, font li jisalva l-istat. Ejja nevitaw li noħolqu l-paniku tal-bank il-sistema tal-kreditu tal-Greċja jrid ikun jista' jkompli jaħdem. Sur President Schulz, Sur President Juncker, President tal-Kunsill. Dan huwa l-moment għall-azzjoni u għas-soluzzjonijiet. Nixtieq nfakkar il kulħadd li jekk il-Greċja toħroġ mill-żona euro, dan jista' jfisser moment li ma tistax tiġi lura minnu għalhekk hemm bżonn li jkun hemm ċertu sentiment ta' gburija u sensittività minnaħa ta' kulħadd sabiex insalvaw lill-Ewropa. Grazzi. E Grazie ħafna sur Pittella fisem l-CR. Issa l-Onorevoli Zile. Signor Prim Ministru, President tal-Kommissjoni, għandi l-onur nitkellem fissem il-grupp tijaj u għajt grazzi l-l. lilek tal-kommenti tijak. Mela, Iva, tlet fil-liri kolla nisa. Din forsi hija prekondizjoni għal suċċess tal-presidenza ma kienx hemm ma kienx hemm diżugwaljanza fost il-ġeneri Nixtieq nifirħilkom għal programm kulturali u mhux biss tassew importanti anki għad diversità ħna ħana progress kbir f'bost aspetti tas-suq waħdieni illi huwa punt importanti għal grupp ICR e bħal pakketta telekomunikazzjoni li se jkompli il l qoddim l-aġenda digitali li stess nistgħu ngħidu għal kwistjoni ta' protezzjoni tad-data u anki joqsmu oħrajn tal suq waħdini bħal pakkett tal toroq u kif ukoll il-pakkett pubbliku aħna sta mixjin f'direzzjoni ġdida. Li e FSC hija kwistjoni oħra ikun xi jkun eh, tkun xi tkun presidenza f'sitt xhur dan ix-xogħol irid iseħħ il-pjan Juncker. Iġibna qudiem sfidi ġodda. Ma nixtieqx ngħaddi mill-fatt illi fejn ikun hemm neutralità ġeografika naraw konċentrazzjoni ġeografika f'postijiet fejn hemm ritorn oli. Il-priorità tal-Presidenza Latvjana kienet il-summit ta' sħobija tal-Vant. l ukrajini u l-Ġorġani għażlu modija perikoluża ġejni tagħhom lejn il-punent issa diżappuntati qed iħossuhom illi tħallew f'sfera oħra ta' influenza. Biex inkunu onesti, hemm min qed jibżam il-konfrontazzjoni mar-Russja u li għandna forsi nażlu prioritajiet differenti. Anke l-kwistjoni tal-Greċja hija kwistjoni komplessa għal latvija importanti illi għandu jkun hemm ftejm ġust. Sile, Grazzi ħafna, Reveli Zile, issa s-sur Verhofstadt. Iva, u minnu dak li għad sur Juncker. Eja, nipqaw kalmi, eja nżommu sens komun, illa liex il-numru ta' il-ħna irresponsabli f'dawn l-ħar jumejn tlieta dwar il-kriżi tal-Greċja kienu bosta kien hemm bdejt kellem Grexit bħalla kieku xejn. Mux għet nitkelmu dwar il-Greċja fil-verità, għet nitkelmu dwar il-possibilità illi konna unjoni monetarja b'saħħitna illi nkunu nistaw insolvu problema ta' dan it-tip, għet nitkelmu dwar dejn storiku ta' 300 biljon u dan f'unjoni monetarja ta' 15 il-triljun u ħadd ma jifhem il-għala ma nistawx il-mexxu din il-biċċa. Ħadd barra l-Unjoni Ewropea ma jifhimha jiena nappoġġak jemur lura għas-sens komun u mux nqodu e, namlu nqodu nilabu l-IMF jiftemu u bat jajdu l-ftejn mux sostenibli x-responsabilta jidi mill-IMF. Irridu nirrikonoxxu illi Mux għad naħdmu tajjeb fuq il-kriżi ta' Greċja, approċ ġdid, najdu jien u jgħidu ħafna mill-mexxejja politiċi, is-sur Tsipras irid joħroġ b'riform ta' riformi kredibbli mhux numru ta' miżuri ta' ta' accounting għandna bżonn ta' riformi fil-font mem xejn fis-seba ta' fil-dawk fil ftit paġni. Itnaqqisa s-settur pubbliku, il-ġlida kontra l-korruzzjoni hemm tmim mit-telf impjegat ma' settur ċivil. Mixxelejn settur bankarju privatizzat aħjar. Is-sur Tsipras issa ħarab minn negozjati iżda u li jrid iwassal ir-riżultati. Ejja, nitrattaw dan id-dejn tal-Europa fl-imkien, kieku kanna l-fond tal-redenzjoni, per eżempju, aħna kieku ħdimna fuq dan fl-modi ma nkunux ma konniex nkunu f'din is l llum, kien ikkonna strumenti biex nġildu għall-kriżi u ejja nippreparaw ukoll għax ma nafux eżattament x'ista jiġri. Jekk ma jgħinux l Gregi għall-inqas naraw numru ta' programmi ta' emerġenza biex nejnu l ċittadini tal-Greċja il-familji Gregi jekk kienu meħtieġ fil-ġimgħat u xhur li ġejjin kummissjoni awguri. Das Wort äh, für die Fraktion der Grünen an Frau Harms. Ja, Herr Präsident. Mela, issa l-Onorevoli Harms għal Grupp tal-Ħodor. Signora Prim Ministru, President, Kommissarju, Signori Ma nafx kif is-sur Sipra serji jirrepreżenta il-Greċja il-lejla waqt il-laqa, iżda hija sfida illi tirrappreżenta le u iva l-ewwel xogħol tiegħu u li jaqat lil pajjiżu li Greċja maquda biss jera tkun tista' tinnegozja b'mod ta' suċċess ġewwa Brussell. L-appelli l sur Tsipras f'dan l-aħħar żmien u ma appelli li jina u kol nixtieq nesprimi. Untenni hemm appelli anki lis-Sinjura Merkel fil-Ġermanja li ma naqbilx magħhom. Bekk jiena naqbel mal-mod ta' kif is-Sur Juncker issa fassal l-aġenda. Il-Gazzetta Bilt qalet il għanna bżon kanċellira tal-azzar na jina najt le aħna irridu nfakru xkien sejjer jiġri kieku l-Ġermanja kalla titratta bġirien tal-azzar aħna għanna responsabilta f'dan ir-rigward. Sur Juncker, iż-żewġ suġġetti u maċċari ir-riformi il li hemm semmija fil-paper tal-IMF. Paper ma titkellimx biss dwar dejn insostenibbli, il-paper tal-IMF titlob ukoll għal riformi soċjali fil-Greċja. dana kollu minna l-oħra id-dejn tal-Greċja jrid isir sostenibli. President, pajizek tant kien impressjonanti f'termini ta' spiritu Ewropew. Il-żazah tal-Latvija kieku dawn jistaw jaqblu mal-żazah Grigi dwar xem bżon isida jkun ta' għajnuna għal pajizi żar. Iż-żazah għandhom ikunu konxie minn dan xtieq jiena nawgura li kull suċċess li lek il-pajjiż. Grazzi li jabtidi issa l-Onorevoli Nazzol. Inti għat il-Presidenza Latvijana kienet bieċa xogħol tajba ma nafx qed nisma. Bis-serjetà l-Ingil nistaw noqogħdu nalqu għajnejna aħna najdu il-verità ma għodux nilabu bil-klim. Il-presidenza tija kienet kienet dizastru bla rivali u bħala għatmarajna. Vladimir Putin għadu għatimex l-Unjoni Ewropea u iżeffen lil kulħadd kif irid l ukrajina u mhux biss. Għandna 500,000 migrant fil-Mediterran, 500,000 oħra jistennew li jaslu. Eurojust għadhom kif ammettew il-bieraħ u għatkwiet jgħid l-onorevoli. Issa qed nlestu biex jibatu l-ġihadisti lejn l-Ewropa il-Greċja aktar ħat itlaq mill-euro u da kollu ġara sakemm int kont responsabbli sinjura Prim Ministru ma tantx huwa riżultat tajjeb u xekk. Jiena sal-najt Niro għat joqgħod Ido u jisfen waqt li kien hemm Ruma qed taqba tal-inqas, inti għazdak ma kont kapaċi tagħmel nishtiq nara l-presidenza estiża b-sitxur, għax kieku b-sitxur uħra għaz bissi konnu Unjoni Ewropea. Das Wort hat jetzt für die ENF-Fraktion, Herr Brunano. Grazie, signor Presidente. Rivolgo. is buon anno grazie Sur President. Nixtieq jiena namel il-diskors tiegħi unres u lejn il-Presidenza. Tlet nisa ma jfissirx illi kollox mhix tajjeb għax hemm tlet nisa hemm nisa intelligenti, hemm nisa mhux dastant intelligenti, hemm irġiel intelligenti, hemm irġiel mhux dastant intelligenti, jenħallu l-ipokrizija. Junker qed naraħ l-ewwel darba hawnhekk biex inkellmu, għandi xi mistoqsijiet xi nestaqlu l-istor Junker l-ewwel net. Taf kemm jiswa litru ħalib, kilo hops, litru fuel, inti dejjem titkellem dwar ħafna affarijiet flejjes kbar, multinazzjonali banek, tgħix magħhom ħobża u sikkina sa' minn dejjem. Iżda il-poplu posti tweġib oħrajn bitoħrajn Din hija l-bandira tal-Ġermanja li qed dinja din hija l-bandira tal-Unjoni Ewropea ma jiex imut Ġermanis, jew hemm l-Ewropa jew ħajkun hemm il-Ġermanja. Inkellek ħanibqgħu sejrin hekk, l-Ewropa ħad tiċkien, imma se tiċkien anke l-Ġermanja rridu nċekknuha il ġermanja ma tistax toqgħod tikmanda fl-Ewropa. Diġà kien hemm wieħed li l-Ewropa li jaħtafa taħt idejh bin-Nazzizmu, ma rridux nazzizmu ekonomiku issa, naħseb aħjar nibdew inbidlu tikka diska. Sur Juncker, daw il-biljuni li wetna fl-investiment fej spiċċaw, zewġ karti qed nurik, din, din karti tal-euro, din toilet paper, aħjar toilet paper milli il-flus tal-euro, għax inti ħatfalluna, mux għattam, mux għattamlu dak li għandu bżon il-poplu. Inti mistak t-rezenja l-ewel wieħed inti mistak t-tlobom skuza l-Greċa, t-tlobom skuza tal-li għamilt u t-tlob skuza l-Europa kolla, għax inti ekonomikament ħatfalluha, ħatfarkuha, hemm suicidi, dizastru ekonomiku, hemm il-klandestini u xirridu iktar il-kellim ġinterro. Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete Frau Morvay. da?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 mill-kelli stennijiet għolja mill-presidenza latvjana għabbażi tal-dibattitu tal-lum nistanajt illi il-rappresentant tal-konsil tkellem fuq nota simili għal president tal komissjoni Ewropea illi fortunatament illum ma monixxa il ħadd u ma ta' taħar tal-ħadd. Illum qed nibza illi qed nara aljenazzjoni minn naħa tagħkom lejn ħajjet iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea suppost ir-rapportajtu dwar il-problemi li qegħdin jiġu faċċati mill nies ġewwa Greċja u ċittadini li jgħixu f'pajjiżi ex komunisti. Aħna ma smajniex kommenti dwar raġunijiet li waslu l-nies jitilqu minn pajizom. Pajizi, il-Greċja, pajizi oħrajn iżjed lejn nofsenar. Kem ħanibqaw għaddejjien b'din is-sitwazzjoni ta' żewġ livelli ta' stati membri dawk tal-ewwel dawk tat-tieni livell. Il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea qegħdin jistennew tweġibiet ngħaddu issa lura l-mikrofonu lil Sur Juncker. President, eh, madam. Sur President. Signori, nishtiq najt fl-ħar dan il-dibattitu illi dawk illi jinsultaw il-presidenza Latvjana għandhom tort għax il-presidenza Latvjana mel-ċol eccellenti u għalek jiena ma nistax Eh, ma ngħidx dawn huma kollha attakki illi m'għandhomx raġun li attakkaw il-Presidenza Latvjana. Issa, ħenġu lura għas suġġett tal-lum, ġifiri il-Greċja. Nixtieq ngħid in il-Kummissjoni għandha ir biex tagħmel dak li hemm bżonn biex naslu għal ftehim il-fatt illi iż-żona euro m'għandix biss demokrazija waħda imma 19 il-demokrazija għalhekk hemm bżonn nirrispettaw iż-żona kollha kemm hi u hemm bżonn ikun hemm rispett ukoll tal-għażla ta' dawn l-istati membri sovrani ċbir ta' 18 demokrazija l-oħra. Demokrazija waħda ma toċ iktar mill-oħrajn, ċittadin, ċittadin jibqa' ikun fejn fejn ikun. Niġi għattilet punt issa Issa dan il-klim kollu illi għajduli illi jiena ximdaqiet eh, eh, eh, nkun għedi inkun ed, fuq il-telefon jiena qed nabat SMS per eżempju issa lill-Prim Ministru Grek. Jiena bil-fors hemm bżonn jiena naqdi dmiri u għalhekk dan huwa biss klim għal xejn hawnhekk. Issa jekk tajdu illi aħna fl-Ewropa isna aħna qegħdin xi torri ta' avorju u ma nħarsux il-ħajja ta' ċittadini tagħna dan huwa biss populizmu, Din hija demagoġija illi ma tenx jiena kull ġimgħa nintaqa' ma' ċittadini Griegi ma nitkellimx biss mal-gvern mal Grek, mal-, partiti politiċi, ma jina nitkellem mal-poplu Grek. U jina fost dawk illi l-iktar eh, għandi għal qalbi il-kondizjoniet ta' ħajja u ta' xogħol ta' ċittadini Gregi. Iġifiri, ma rridux nagħtu l-impressjoni li aħna qegħdin il-bot mill-poplu mill-ċittadini Gregi u aħna nikkonsidraw il-ħajja ta' kuljum tal-poplu Greg u jiena però nitkellem ukoll u naħseb fuq il-qad anki f'pajjiżi oħra hemm il-faqar kullimkien hemm salarji minimi illi huma inqas mill-salarju minimu eh, tal-Greċja. Iġifieri hemm ħafna eh, l-batija li mhuwiex mhijiex batija Griega hemm eh, ixxien li huwa iktar baxx minn dak tal-Greċja, mżonn naraw ir-realtajiet kollha u għalhekk aħjar ma jkonniex iktar dan it-tip ta' populizmu, tivvotawx favur il-populizmu. Anzi għamlu minn kollox biex tejnu l-ċittadini Griegi. Għax ħafna minnhom qegħdin jgħixu fil-miżerja, imma niftakru kol fl-oħrajn għax aħna qegħdin hawnhekk biex inservu l-Greċja u l-Ewropa. Ċifieri nżommu l-Greċja ma nżommu f'moħħna wkoll il-qija tal-Ewropa. Grazzi.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 Qabel nalqu dibattitu l-Prim Ministru Strajuma fissem il-Konsil. Frau Strajuma, bevor ich Ihnen. Signora Strajuma, iżda qabel intik il-mikrofonu. Nishtiq najt fissem il-bicċa kbira ta' din il-kamra. Mm, grazzi kbir, grazzi tal-impen personali tiegħek tul il-presidenza dan najdu fissem l-istituzzjoni tagħna għal pajjiż żgħir il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea tkun sfida kbira. Nixtieq nirringrazzjak tal-mod eżemplari ta' kif il-Latvja mexxiet il-ħidma li natatila. Issa għandek il-mikrofon jekk Priekšsādātāji kungs, godātāji deputati. Grazzi, President, membri onorevoli, kien ta' pjaċir għalija illi niddiskuti il-rizultati tal-Presidenza Latvjana zda fl-istess waqt jina konxja u koll il-kustjoni principali l-lum fuq il-mejda hija l-Greċċa. Din issa qed toħdinna l-biċċa kbira ta' ħsibijiet tagħna u ħin tagħna il-Greċja effettwat iva l-aġenda tal-Unjoni Ewropea bħala Presidenza għana appoġġajna tentattivi illi nilħu qbil fi taħdidiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Greċja fl-istess waqt il-Ministru tal-Finanzi Zejrin jiltaqgħu wkoll u jiena sejra nivvjaġġa hawnhekk għal Brussell sabiex nieħu sem fis-summit straordinarju. Palma għal Jean-Claude, aħna il-kol qegħdin nistennew il-Greċja biex toħroġ bi proposta dwar kif il-Greċja u l-Unjoni Ewropea jistaw jaħdmu it fit. Illi niftakru il-mod ta' kif il-Latvja elbet il-krizi huwa importanti il nifukaw fuq il-jirna xinna nirranġaw is-sitwazzjoni interna tagħna. Kull waqt, kull waqt eżitazzjoni iġib iżjed telf. Għadda stant jiena tassew nittama illi il-Ministru tal-Finanzi tal-Greċja u l-Prim Ministru tal-Greċja sejrin tassew iġibu proposti kostruttivi għat-taħdidiet. Nixxin ringrazzja l-darbohra l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Flimkien konna nistaw nsibu soluzzjonijiet għal sfidi kbar tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea. Jena nittama l-Ewropa f'dawn is-sitxur li ġejjin irnexxiela issir mitħla ta' pajis ta' tramuntana tal-Unjoni Ewropea, il disponibiltajiet tagħna, il-flessibilità tagħna u l-kultura tagħna. Narakom m'għandhomx. Grazie. Vielen Dank, Frau Grazie ħafna. Grazie ħafna, Signora Prim Ministru. sur Glesios saqsini biex intih il-kelma għax din l-aħħar sessjoni plenarja tiegħu u għalhekk naħseb nistgħu eh, nippermettu lis sur Glesios jagħmel stqarrija personali. Roton men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 huma il-klim ta' fissea. Meta għatima saqsa hu it-tiran ta' teni. U u għal. ħaġa ovvjament bil-Grek antik, imma jiena issa se nitkellem forsi bil-Latin, għax inkom forsi tafu aħjar il-Latin u l-President tagħna Martin Schulz mod partikolari, Thomas Aquinas Al, Unius libri. Iġifiri, dak li għatin bil-Grek antik u l-Latin umma tweġibit tiegħi l presidenza Latvjana fuq il-Parlament u int mod personali sur President.